l benefiċċju ta' ċittadini tagħhom u l-Unjoni Ewropea lesta li tejn. Grazzi ħafna. Köszönjük, biztos úr. Grazzi ħafna, grazzi kummissarju. Nittama li s-situazzjoni fl-Albanija se tkun solvuta u nixtieq jiena nagħlaq dan id-dibattitu u blin din l-ideja u għalhekk nistgħu naddu għal punt li jmiss. Id-dikerazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-iskandlu tal-interċazzjonijiet fil-Bulgarija. l qabel kollox nixtieq nitlob lill-Kummissarju Peelbags sabiex jieħu il-mikrofon. President, Honorable Member. President, eh, membri onorevoli, permetti li nisaq li l-Unjoni, eh, il-liġi tal-Unjoni Ewropea tħares il-konfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, eh, tapping, il-ħazna dawn kollha huma ma mm, projbiti minħabba l-utenti konġernati. Hemm iva xi eh, komunikazzjonijiet li huma permessi eh, hemm xi transazzjonijiet eh, kummerċjali u l-wiretapping u affarijiet simili dawn jaqgħu taħt kundizzjonijiet partikolari. Il-kundizzjonijiet għal l interċazzjonijiet eċċezzjonali dawn għandhom ikollhom leġislazzjoni adegwata u għandhom ikunu proporzjonata fidi soċjetà biex bekk l għanijiet tal-pubbliku jkunu salvagwardjati pal pereżempju is-sigurtà pubblika jew inkella l-ġlieda kontra ir-rejati. Il-prinċipi ġenerali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu mħarsa wkoll. Għall-Kummissjoni il-leġislazzjoni Bulgara tidher li qed tikkonforma ma' dawn ir-rekwiżiti il-liġi fuq il-mezzi investigattivi speċjali kif ukoll fuq il-komunikazzjonijiet elettroniċi dawn kollha jipprovdu mekkaniżmi adegwati għall awtorizzazzjoni legali u għal kif wieħed jaħdem fuq u jkollu aċċess għal dawn id-data u jkun hemm ħarsien ta' drittijiet fundamentali. Il-kwistjoni bħalissa e, e, li e, għandha x'taqsam mal-infurzar tal obbligi legali u Um, l-autoritajiet bulgari li il-garanziji legali u um, proċedurali li jinsabu fuq leġislazzjoni bulgara fuq il-mezzi speċjali għall-investigazzjonijiet li dawn jiġu mħarsa. Um, Il-Kummissjoni tisħaq fuq il-ħtieġa li l-Istati membri iħarsu drittijiet fundamentali kif ukoll il-garanziji proċedurali brabta e, b'konformità mal-istat ta' dritt kif dawn qed jimplementaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tifhem li l-awtoritajiet Bulgari ħadu l-passi meħtieġa biex jaraw li hemm legalità u dawn ukoll provaw jaraw jekk l-informazzjoni stampata fil-medja kien riżultat ta' abbuż ta' dawn il-mezzi ta' investigazzjoni speċjali l-Kummissjoni waqt li marċevit l-ebda ilment fuq eh, l-interċazzjonijiet eh, f'da eh, xorta waħda se tkompli tagħmel il-monitoraġġ ta' sitwazzjoni attwali u se tipprova taċċerta li u se taċċerti li hemm konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Kessanem szépen, visto xur mux pediga a Grazie ħafna. Nista' nixtieq ngħaddi l-mikrofonu li l-gruppi politiċi differenti l ewwel qabel kollox se ngħaddi l-mikrofonu lil sur Bozuttil għal tliet minuti. Mr. President, I'm very surprised by this debate, uh, which was not even Grazzi ħafna, jiena daqxej surpriż b'dan id-dibattitu li l-azrim għajjem uh, fil-Kumitat Libe il-kwistjoni waħda li qed nitkellmu dwarha strument legali leġittimu li jista' jiġi użat fil ġlieda kontra l-kriminalità u fil-fatt qed naraw eh, il-provi li l-Bulgarija qed iva eh, eh, tilqad din l-isfida tal ġlieda kontra l-korruzzjoni kif ukoll il-kriminalità organizzata. Aħna ilna li tlabna dan il-pajjiż jagħmel dan il-ħaġa għandha ssir b'mod leġittimu u aħna qed nistennew li l-pajjiż jagħmel jagħmel dan il-liġi tajt li il-phone tapping dan jista' jsir eh, biss fuq talba ta' prosekuturi pubbliċi jew inkella mill-Aġenzija l-infurzar tal-liġi pal pereżempju il-Pulizija jew inkella l-Aġenzija Sigurtà Nazzjonali jekk dawn qed jissuspettaw li l-persuna involuta fl-attività kriminali. Umbagħad wara li jkun hemm autorizzazzjoni minn imħallef. Il-liġi fuq eh, l-użu ta' intelligence speċjali limitazzjoni u mbagħad tistipula li dawn il-miżuri jistgħu jiġu użati biss eh, għal finit li ikunem hemm il-ġlida kontra l-kriminalità organizzata jew kella l-ħarsin ta' sigurtà eh, nazzjonali. L-informazzjoni li tkun miġrubur għandha tibqa' konfidenzjali u għandha tiġi użata biss għal dawk l-anijiet li jinsabu fil-liġi. Mbagħad skrutinju tal-parlament u koll għal din is-sistema ġifiri e eh, jeżistu dawn is-salvagwardji, speċjalment salvagwardja fuq il-privatezza ta' ċittadini kif ukoll eh, ħarsien għal mm, protezzjoni tad-data. U mem Mm, lebda ksur fl-opinjoni tiegħi tal-liġi għalhekk jekk aħna nattakkaw dan l-istrument f'dan il-mument dan se wasal għal attakk irresponsabbli kontra l-sforzer stat membru li dan jipprova jiġilet kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Dan l-attakk qed ikun ta' dannu għal Bulgarija għax din il-ġlieda ta' importanza kbira għal dan il-pajjiż fid-dawl tal- mekanizmi ta' kooperazzjoni u verifika kif ukoll e, e, idħul possibbli ta' dan il-pajis fi żona Schengen. L-unika spiegazzjoni għal dan il-dibattitu għalhekk tider li e, għandha motivazzjonijiet politiċi. Grazie. Nézést kérek, hogy közben kopogtam, de rosszul néztem a perceket. Következik Hanna. Grazie ħafna. Issur Swaboda. Swoboda.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 Iva, jiena kont fost dawk li vera tkellimt favur l-adeżjoni tal-Bulgarija fl-Unjoni Ewropea, ma jiena ma tanċet nieħu pjaċi eh, b'dawn b'xut minn dawn il-miżuri li jittieħdu mill-Gvern Bulgaru. Iva, qed nitkellmu dwar ġida kontra l-korruzzjoni ġlieda ferm importanti u aħna nappoġġaw l-Kummissjoni mija fil-mija li jrid ikun hemm iva liġi fil-Bulgarija li jiġi dwar tapping, dwar tapping kif ukoll l-interception u iva il-kummissjoni qed tgħid li dan il-pajjiż jidher li qed jikkonforma mal-leġislazzjoni u li jrid ikun hemm proporzjonalità fil-miżuri imma hemm proporzjonalità jekk fi perjodu ta' tliet snin minn 6000 eh, intercepzzjonijiet fl-2008 saru 6000 fl-2010 u għadus li 2% biss dawn qed jispiċċaw fil-rati u huwa użat għal wieħed fil-mija tal-kundanni tajjeb u ġust u proporzjonat li tisir eh, eh, filtru tal-proċediment mill-Ministeru tal-Inter il-għala mhux l-informazzjoni kollha tingħadda lill-awtoritajiet ġudizzjarji illa qed isir dan il-filtru. Il-Ministru tal-Inter dan x'jagħmel bl-informazzjoni kollha, ġifier nixtieq li l-Kummissjoni tistudja l-proċess ta' monitor monitoraġġ u jaraw xa tisir bil-bqija tad-data. Umbat hemm rapport ukoll fil-Parlament u situazzjoni u koll li jattiġi stampata fil-medja li jem id-dubi gwar li dan il-ministru jista' jħares din l-informazzjoni. Iva, eh, isem eh, Schengen nixtiequ li issa li eh, żona tinkludi l-Bulgarija u Rumanija, imma jekk qed naraw din is-sitwazzjoni, eh, eh, ovvjament hemm kritika wkoll minnaħa tal-Ewropa l dan it-tkabbir fiż-żona euro. Nixtiequ li l-Kummissjoni taħdem fuq din il-kwistjoni u titlob l-Gvern Bulgaru li waqaf din l-implementazzjoni ħażina u infurzar tal-liġi kolli huwa ħażin u li iva u eh, għed irid ikun ġust, mm, trasparenti u rridu nwaqfu xaġa li jena naħseb li huwa ksur tal-ispirtu tal-liġi Ewropea. Grazzi. Eh, Stojanov képviselő úr kékká. Grazie ħafna. Is-sur Stojanov. Għalla l-karta blu. Please, Mr. Kovács. Jekk jogħġbok, Sur Kovaċe. Eh, Sur Svoboda, għandi mistoqsija lik. Inti referejt għad-data fl-2008 sal-2010. Fejn ksibt din id-data? Minn fejn ġibta? U temmen li din id-data hija korretta inti għat wieħed jew 2% tal-dawk l-intercettazzjoni ġew implogati u nafu li situazzjoni fil-Bulgarija differenti, nafu n-numru ta' nies frabta ma' minn hemm teknika ta' investigazzjoni speċjali hija differenti. Għall-2010 30% anzi 40% ta' l intercettazzjonijiet waslu l-qorti U fl-2009 kien hemm ċifra akbar minn hekk anzi, 50% fil-fatt. Għandna numri differenti minn ejjun Bulgari, iżda l-kummissjoni tista' tgħidilna min għandu raġun. Iżda sa fejna fien minn sorsi differenti fil-Bulgarija hemm persentwaġġ baxx li jingħata lill prosekuturi u mbagħad dan qed iwassal għal ftit ehm, kundanni għanna sorsi differenti, hemm il-Kummissjoni tista' tajt minn għandu raġun, hemm rapport minn tal-Parlament fuq il-Bulgarija u naħseb il-Kummissjoni għandha tħares lejn din is-sitwazzjoni. Għala hija skandlu fil-Bulgarija. Mhix skandlu hawnhekk qed nagħmlu rapport u qed ndiskutu skandlu fil-Bulgarija u naħseb li għandna nħarsu li din il-kwistjoni. Sur Zwaboda taċċetta l-karta blu? Minn tessur stajanov jek jozbuk. Благодаря, господин Mistoqsija fil-qosor. Qed titkellem dwar investigazzjoni li seħħet mill-Ministeru tal-Intern u minnu iżda kien il-Gvern Soċjalista li ddeċida wara kollox li jimplika u membri tal-grupp politiku tiegħek. Look, <laughs> Mr. Stoyanov. Uh, Sur Stojanov, u anki kellim qablu. Dejjem hija kwistjoni tal-partiti politiċi, għalija hija kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem u ta' rispett tal-liġi Ewropea. Min trasferisce din l-informazzjoni lill ministeru tal-Intern u tieni net l-importanti hija kif din l-informazzjoni tintuża. Tista' tuża l-istess strument mod aktar miftuħ u l-istret jew inkella taqbadu tajt li ħatuża l-istess strument b'mod usa u bħalma tqabel huwa interessanti huwa dak li seħ bid-dejta li tinħażen mill-Ministeru tal-Intern. Dik hija kwistjoni ewlenija għax hemm dejjem hemm periklu li żżomm ħafna dejta u din ma tingħatax il-prosekuturi li din tintuża ħażin u għalhekk irridu naraw li ma jkunx hemm motivazzjoni politika għandna niġġieldu kontrihom. Bola sok surat Eh, grazie ħafna. Il-kellim li miss l-onorevoli Diana Wallis għal żewġ minuti u nofs, jekk Thank you very much. Grazie ħafna President, grazie Kommissarju għal istqarrija attenta tiegħek. Iżda dawk li jafuni fil-Parlament u jafu mit-12 sena għattajt li jiena nintervjeni f'dibattitu unqot naqra lura iżda jiena kont viċi President tal-Parlament u għalhekk kont tinżur il-Bulgarija biex nitkellem dwar il-programm ta' Stokkolma għall-Ġustizzja. U waċar li l-programm għall-Ġustizzja mexa minn li nisħu fuq is-sigurtà għal li nisħu fuq il-ġustizzja u l-koll fl-istati membri qed nippruvaw niksbu dan il-bilanċ. Niftakar miż-żjara tiegħi fil-Bulgarija l-interess kbir li kien hemm mill-imħalfin Bulgari fix-xogħol li nagħmlu u fl għanijiet tagħna fuq il livell ta' Unjoni. Iżda kont sorpriża l-ġimgħa li għaddiet li nirċievi żjara fl-uffiċċju tiegħi fi Brussell li tkellem dwar il-Bulgarija f'termini ta' eh, visti min-naħa tal-servizzi segreti f'nofs ta' lejl. Din hija xi ħaġa li ma nistax nifhem u diffiċli għalija li nifema u nsiba diffiċli li nkun hawnhekk u ngħidilkom fuq dan. Madana kollu jiena jidirli bħalma dġa għal sur da qabli li l-leġiżlazzjoni korrenti u eżistenti fuq l-interċettazzjonijiet jew fuq tapping bl-Ingliż tidher li hija waħda tajba, korretta, iżda kien hemm skrutinju minn entità indipendenti u issa hemm skrutinju minn entità parlamentari. Dan wassal għal djufijiet fir rigward id-drittijiet għal tnaqqis jider li hemm żieda wkoll fin-numri u din iż-żieda jider li qed tindika u nisħaq fuq li jider li jindika li hemm qoti aktar malajr minnħata l-imħal fin ta' din il-possibilità ta' dan l-istrument. Parti mir raġuni li nixtieq nitkellem li xtaqt nitkellem hija l-inizjattiva ta' ċittadini. Jider li ċittadini tħossu li qed ikun impressjoni biex jirtiraw il-firem. Għalhekk irridu nimplementaw l-inizjattiva ta' ċittadini sena d-dieħla u nitlob il-Kummissjoni biex tħares dan l-ispazju bir-raqqa. Grazzi. Köszönöm, alelnök asszony, most pedig a szabadság és demokrácia. Grazie ħafna. Issa fisem li FD, Ja, sur Používanie špeciálnych prostriedkov na sledovanie je v každej krajine citlivo... Grazie ħafna. Sur President, l-implementazzjoni ta' sorveljanza speċjali Kdejjem kienet kwistjoni sensitiva u l-istat ħafna drabi juża strumenti bħal dawn mhux biss kontra l-kriminalità organizzata, iżda anke bħala takkis tal-oppożizzjoni politika kollu situazzjoni fil-Bulgarija hija speċifika ħafna. Jekk permezz tal-monitoraġġ ikun hemm data li tinkiseb li mbagħad tidher fil-mezzi ta' xandir bħal huwa l-każ tal-Bulgarija mela jidher li hemm xi ħaġa ħażina ħafna. Il-Prim Ministru qal li r-rappreżentanti tal-Gvern qed jiġu interċettati f'każijiet fejn suppost qed jiġġieldu l-kriminalità organizzata. Għalhekk għandek sitwazzjoni fejn il-Prim Ministru għandek ħafna fiduċa tant fil-kollegi tiegħu li jagħmel interċettazzjoni jiet fuq it-telefons tagħhom meta huma stess suppost qed jiġġieldu l-attivitajiet tal-mafja pereżempju. U għalhekk inħoss l-importanti ħafna li niċċaraw il-ċirkustanzi fejn dawn l-affarijiet qed iseħħu mindenki, akinek van szava, Il-President, skużani ma stax nadilek il-kelma, jek għandek karta blu għaxin kullħat jishtiq jgħid xi ħaġa oħra u ħankomplu intawlu s-seduta u ma nispiċċaw qatt. Għalhekk nitlobkom tieħdu il-kelma meta ikun imiskom. Issa fisem innon atteġt il-kelim li miss is-sur Stojanov għal minuta u nofs. Signori, imqawl fil-Bulgarija dwar dak li ħajti materializza fil- f'din id-diskussjoni. L-ħallelin qegħdin hemm biex jabdu l-ħallelin u għalhekk irridu qogħdu attenti għaliex hemm riżultat li qed iwassal biex ixekkel is-sitwazzjoni fil-Bulgarija. Naraw li l-pulizija qed tuża dawn l-istrumenti, qed naraw li hemm marċijiet li fejn għandek Eh, leġizlazzjoni li għaddiet minn l-entitajiet għolin u din l għaddej għal-bosta snin. Għed kunem situazzjoniet fejn il-pulizija kienu jaqbdu jgħatu l-dimostraturi kolla u l-daw kolla li kienu jiprotestaw u kważi kienem persona li nqatlet u tħallit eh, mal-art. Dak iż-żmien kien hemm il-mafja li kienet b'saħħitha u ċittadini ma kellhomx drittijiet tal-bniedem il-qrati kienu jimbijaw għal xejn kważi. Kien hemm ħafna interess nazzjonali li kienu jaqgħu taħt l-interess personali u għalhekk qed naraw li hemm tentattivi minn taħt kif nippruvaw ma nippermettux lill bulgarija li tgħaddi mill milli tidħol fil żona Schengen. Ma nistawx naċċettaw din is-sitwazzjoni din it-tattika minn taħt u l-ebda għidet minna tagħkom u se biddel din is-sitwazzjoni. U tibbi bejjeżet fess. Grazzi ħafna. Wara l-gruppi politiċi il-kellima fissimum stess nibdow l ewel Marija Nedelċeva f'tlet minuti. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми... Grazie, президент, комисарю, колеги. Kwalinkwa dibattitu fil-Parlament Ewropew jirrifletti l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Madana kollu, illum nistgħu naraw kif l-Istadju Ewropew jista' jiġi strumentalizzat sabiex ikun hemm għanijiet politiċi korrotti li jintlaħqu fit dan il-qafas nazzjonali. L-Aġenda Ewropea ma nistax tittieħed posta minn aġenda nazzjonali, ma tistax tiġi interpretata bħala pożizzjoni responsabbli nazzjonalment u tmur kontra l-valuri ta' ċittadini Bulgari li ħatru l-MEPs f'dan il-Parlament. Nittama li dawn il-valuri zommu għam l-MEPs, iżda niddubita li dan huwa il-kas fil-kas tal-Bulgarija. Jododu attenti ma dana kollu hemm limitu għall-interċetazzjonijiet u limitu li qed jiskorru ħafna gruppi politiċi, ħafna individwi li provaw jifittxu għanijiet oħra, jippruvaw jitfaw daw li kraħ fuq l-Bulgarija biex bl li jridu jwaqfu l-prattika illegali u korrotta. Nixtieq nisħaq fuq ċertu allegazzjonijiet fejn Numru ta' każijiet ta' interċettazzjonijiet irdupjaw saħansitra. Id-dejt uffiċjali hija differenti, iżda ma nix nargumentaw fuq dan il-punt, jien nixtieq nistaqsi mistoqsija oħra. Min meta dan il-numru ta' każijiet ta' interċettazzjonijiet saru trasparenti? Min meta? Min meta l-gvern daħal kellu l-poter dejjem għall-aċċess ħieles ta' ċittadini. Ħaġoħra, ċaħt titkellem dwar buro indipendenti li għamil skrutinju fuq l-użu ta' mezzi ta' investigazzjoni speċjali. Iżda din qatt ma ħadmet fil-fatt il-Bulgarija hija Repubblika Parlamentari. U tħares il-Kostituzzjoni u għalhekk kien hemm komunitat eh, parlamentari biex jagħmel skrutinju fuq il-mezzi speċjali ta' investigazzjoni. Dan huwa mamul minn membri kollha tal-partiti politiċi u nixtbilkom attenzjoni li l-partiti pol pol politiċi m'għandhomx id-drittijiet li jkunu presidenti ta' dan is-sottokumitat għalhekk hemm leġislazzjoni fis-seħħ li tiggarantixxi l-użu tajjeb ta' dawn il-mezzi speċjali ta' investigazzjoni Hemm status quo li huwa differenti huwa dejjem l iktar diffiċli li nibnu xi ħaġa pożittiva. Madana kollu l-iktar ħaġa diffiċli hija li naraw kif ċertu rappreżentanti fil-Bulgarija fl-iktar istituzzjoni demokratika fl-Ewropa qed ikollhom għanijiet differenti ħafna milli aħna għandna għal qalbna. Grazzi. Grazzi. Il-kellim li jmiss huwa s-sur Moraes għal żewġ minuti. President, um... Grazie President naħseb li ikun skomdu fejn ikun situazzjoni fejn stat membru ikollu situazzjoni li tkun taħt skrutinju u għalek fl-istess spirtu bħalma qalet is-Sinjura Wallis nixtieq ngħid li l-kostituenza tiegħi l-gvern tiegħi fir-Renju Unit qed jiġi investigat għal l-operazzjoni ta' rendition fejn jittieħdu n-nies li jiġu torturati allegatament. Din hija skomdalija l-gvern tiegħi fir-Renju Unit iżda jiena ħadsem mod attiv f'din l-investigazzjoni għaliex kien meħtieġ li dan nagħmluh mod Ewropew. Għala, għala qegħdin hawnhekk niddiskutu l-kwistjoni interna ta' interċettazzjonijiet fil-gvern Bulgaru. Mhux minħabba l-Bulgarija iżda aħna komunità ta' valuri u belek il-kwistjonijiet li tqajjem il-kummissarju qed nikkwota li l-interċettazzjonijiet għandhom jintużaw b'każ eċċezzjonali. Mis-Sinjura Wallis qalet li mhux avukat, iżda jien avukat u għandek tużaħ biss f'każijiet eċċezzjonali l-użu ta' interċettazzjonijiet u mhux b'mod sproporzjonat flok inkella jkun tajnuna għall-attak ta' kriminalità organizzata, din hija xaġa importanti fil-Bulgarija u fimkejjen oħra fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk issir arma tal-Istat u tkun ikun il-partit politiku li tibda dan id-dibattitu għax huwa importanti li niddiskutu minn ġlida kontra kriminalità organizzata minn użu sproporzjonat ta' arma bħal din u din hija ġa serja l-Unjoni Ewropea u mhix esklusiva l-Bulgarija illum għax għada jista' jkun stat membru ieħor. U għalhekk jinġenerament ħares lejn is-sorsi kollha, lejn il-figuri kollha u nitlob lil kollegi fil-partiti u politiċi kollha hawn xi ħadd li qed jgħid li użu sproporzjonat jew mhux tal-interċettazzjonijiet intuża jew ma ntużax fil-Bulgarija jekk tidu tużaw ċifri li uża s-sur Svoboda għaw xaħat li għati għallega li din l-użu sproporzjonat ta' interċettazzjoni ta' sewseħ. Rajt ħafna sorsi, għabel tkellim tillu, ma xridu għoddu attenti meta nitkellmu kwistjoniet bħal dawn, u mwet nara l-ħadd fuq l-ebda parti mid-dibattitu li qed jgħid l-użu sproporzjonat li ma seħx. U għalhekk il-Kummissjoni Ewropea tagħmel investigazzjoni u kellim jiġi interrott mill-President. Skużani, ma nistawx intawlu aktar dibattitu u kelli ninterroppik, jgħid il-President. Grazzi, Solvattimo rridu qodu attenti li nużaw l-interċezzjonijiet b'mod legali. Biss, fl-Italja ntużat biex tiġildu l-mafja u anke biex mm, eh, nakkużaw l-Prim Ministru Berlusconi fuq reati li għadhom ġewx provati ta' tixħim u prostituzzjoni minorili. Madana kollu, il-kas tal-situazzjoni bulgara hija differenti, jidher l-gvern sa fejna fuq aħna qed juża l-interċettazzjonijiet sabiex jikkriminalizza l-oppożizzjoni jixħaddaw l-ikra fuq il-gvern jiprofa jkattar il-biża fuq kwistjonijiet komplessi u jkompli jakkes l-oppożizzjonijiet. U dan jippermetti l gvern jaġixxi mingħajr l-ebda rispetta drittijiet tal-bniedem bħala stata pulizija. Sitwazzjoni bħal din ma tistax ma twassalx għall iżvilupp u tkattir tal-vjolenza soċjali u għalhekk inħoss l parlament u l-Kummissjoni Ewropea għandhom joqogħdu attenti u jżomu taħtajnejhom din is-sitwazzjoni Bulgara biex bekk nipruvaw naqsu l-ħsara ta' mġiba bħal din tal-gvern Bulgarija tal-Bulgarija et tgħeddet li tagħmel. Grazzi. Sipen Ernst Strasser kif jixxelur következik két perc. Grazzi ħafna. Fissur Strasser għal żewġ minuti. President, Komissarju, jina smajt, smajt dan id-debattitu għat attent u dan ġi wara situazzjoni fl-Albanija, hemm differenza, hemm sforzi fuq il-frontiera biex ikun hemm tonalità attenta l bulgarija u issa ikun hemm allegazzjonijiet bla ebda bażi. Lan wara dan x'inhu? Lan huwa li namlu bilanċ bejn eh, l-żewġ partiti politiċi xewqajja li l-partiti politiċi jiġbru jiġu rib xulxin għattajjeb ta' ċittadini Ewropea. Iżda hawnhekk xed jiġri. Għal darboħra parti mill-Parlament qed jagħmlu ġudizzju minn qabel għal avveniment li hemm. Għala tagħmlu dan, sinjuri. Għala qed nisma' minn għandkom ħafna paroli iżda l-ebda fatti. Jiena jidirli li konna formati minn ċertu sorsi Iżda dan diġa smajt u ġeġa klim li smajt qabel jek taraw l-affarijiet kif taraw għala tibqaw sejrinek, hekk, għala taġixxu u ma tmorrux fil-kumitat fil-kumitat konċernati, għala ma tmorrux fil-Sigurta Nazzjonali, għala ma tagħmlux mistoqsijiet l kummissjoni Ewropea. Lex qed tagħmlu qed tagħmlu dibattitu pubbliku hawnhekk għaliex tixtiequ li dan id-dibattitu ikun għawnek għal raġunijiet politiċi. Aħna ma naċċettawx, ma rridux li dan iseħ u ma nifmux li minn wara għaskapitu tal-gvern bulgaru ċittadini bulgari qed ikun hemm analiżi bħal din hawnhekk. Hija xi ħaġa li għandna nitkellmu dwara u nistidinkom tmorru fil-kumitati konċernati biex dan tagħmluh. Ovvjament rrit ikun hemm stat ta' dritt, nafu li hemm sistema ġudizzjarja li għandha taħdem u ta' bilħaq f'kwistjonijiet tan sensittivi bħal f'dan l-użu ta' dan l-istrument tal-interċezzjonijiet għandu jkun hemm kontroll parlamentari xira li dan il-gvern Bulgaru diġà implementa wara kollox. Dan ġie introdott għall-ewwel darba mill-gvern Bulgaru. U l-gruppi parlamentari kollha huma rappreżentati fis-sottokumitat u smajna li l-kollega il-ġmalija di f'Sofija qal li din hija diskussjoni interna u tininiet li l-Kummissarju hawnhekk għalinna fiċ-ċar li l-Gvern Bulgaru ħal passi meħtieġa kollha. Għaw xi ħadd qed jitlob il-karta blu iżda ħana ċetta biss għal dawk. Il-kellim jiġi interrot, il-President jiġi interrot. And he was also filming the, the, the signatures, and he says he's hemm persuna mid-delegazzjoni Bulgarat jgħidu li kienet jiġbed filmat tan-nies jiffermaw, għalhekk jiddispjaċini ngħid li hija xi ħaġa stramba li qed jiffilmjana hawn waqt qed titkellmu hawn fil-kamra u jiffilmja l-firmi u l-firem u forsi tistgħu s-servizzi tanalizzaw din is-sitwazzjoni. Mhix aċċettabbli li persuna minn barra tista' tidħol hawn ġewn u tiċċekkja l-affarijiet kif ġiġi. Igen, meg, megérdeklődöm képviselő. Ivan, għamil inkjesta fuq din, il-situazzjoni l-għajem tinna. Grazzi, u għanihdu l-passi meħtieġa. Karta blu. Later on, you can react, please don't... Uh, Tistaw t-reagġiċu, iżda tirdupjawx l-intervent ta'kom. Tudux titkelmu darbtejn għalxejn. Signora Jotova għal minuta. Jekk jogħġbok. President, id-diskussjoni tal-lum mhix marbuta ma l-interċettazzjonijiet fil-Bulgarija hija kwistjoni marbuta ma' xejrit ta' problemi politiċi li jaqgħu taħt kompetenza tal-awtoritajiet Bulgari li għandhom jiġi solvuti fil-Bulgarija. Fi rigward il-leġiżlazzjoni Ewropea, l-leġiżlazzjoni Bulgara ġiet armonizzata b'mod xiera għandek raġun kummissarju li l-problema tinsab fil-qasam tal-implementazzjoni. U għalhekk staqsejni kummissarju ser tagħmlu sabiex tevitaw li jkun hemm abbuż tal-liġi Ewropea U l-mistoqsija tiegħi hija rivolta wkoll lejn is-sur Strasser. Id-direttiva design 46 u hemm numru ta' strumenti oħrajn oħra għax bosta drabi fil-Bulgarija nisimaw hija interċettazzjonijiet ma'mula minn eh, ċertu nies mingħajr ebda kwalifiki, mingħajr ebda autorizzazzjoni u mingħajr ebda possibilità li n-nies konċernati jiddefendu ruħhom fil-qrati u din hija sproporzjonata meta mqabla mal-użu tajjeb fil-qorti ta' dawn il-mezzi. U għalhekk irid ikun hemm attenzjoni għal dawk l-entitajiet indipendenti li huma msejħin indipendenti iżda fil-fatt ikunu parlamentari. Irridu niġġieldu il-korruzzjoni u r-reati u għalhekk irridu noqogħdu attenti l-interċettazzjonijiet jintużaw b'mod xira. Stanivir Irċev għal żewġ minuti. Grazie President. L-użu ta' mezzi ta' investigazzjoni speċjali eskalat fil-Bulgarija. Għal daqstant il-pubbliku ġenerali huwa mħasseb dan ifisser li l-entità parlamentari bulgara qed tagħmel skrutinju ta' l-użu ta' dawn il-mezzi u dan wassal għal rimarki kritiċi u nixtieq li l-Kummissjoni taqra dawn ir-rimarki. Hemm kwistjonijiet oħra importanti ser ikun il-messaġġ tal-Kummissjoni għal dawk li ma jafux xini il-bilanċ importanti u fraġli bejn is-sigurtà u l-ġustizzja. Il-kundin il-Kummissjoni ħat ikkundanna dawk in-nies li ħajamlu l-interċettazzjonijiet ħajużaw l-interċettazzjonijiet bużu ħażin, ban ħażin. Irridu nagħmlu tajjeb għal nuqqasijiet leġislattivi u għaċar li l-informazzjoni miksuba b'mod illegali inkisbet mhux biss minn timijiet speċjali ta' investigazzjoni iżda wkoll minn uffiċjali olin, uffiċjali tal-pulizija li filterjaw l-informazzjoni u m'għandhomx il-permess li jagħmlu dan. U għalhekk għandu jkun hemm talba għall approvazzjoni għall interċettazzjonijiet li mhux dejjem ikunu ġustifikabbli. Iżda dawn is-servizzi ta' forzar tal-liġi sabu mod biex kull persuna joqodu attenti x'passi qed tieħu u joqodu inemsu fuq ħajjita u għalhekk irid qodu attenti li ngħidu jew din hija sitwazzjoni ħażina, hija sistema ħażina, jew inkella hija kwistjoni diffiċli ta' nuqqas ta' trasparenza. Sistema ħażina nistgħu nirranġawha, iżda nuqqas ta' trasparenza hija xi ħaġa li għandna niġilduha għax aħna rridu niġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem, għal-libertajiet fundamentali u għal vulnerabilità tal-privatezza. Irridu nfakru li l-programm ta' Stokkolma xi werja f'xi mużew għandha tbiddel l-Unjoni Ewropea f'qasam ħieles ta' libertà, ġustizzja u sigurtà u ma nix nippermettu li kwalinkwe entità politika jew gvern jiġielet jpoġġi l-pajjiż tiegħu jew pajjiż partikolari f'qasam ta' nuqqas ta' ġustizzja u nuqqas ta' sigurtà. Sur Kovac. Sur President, Komissarju, kollegi, dak li smajna minnant il-Kommissjoni jerġa' konferma li leġislazzjoni fil-Bulgarija li tapplika għal tekniċi ta' investigazzjoni speċjali taqbel ma' liġi Ewropea. Ma nistawx ma naqblux li kull stat membru irrid jiggarantixxi drittijiet fondamentali ta' ċittadini tiegħu anki drittijiet proċedurali tagħhom. Mela x'wassal għad-dibattitu tal-lum? Tweġiba hija sempliċi Eh, fil-Bulgarija bdiet kampanja elettorali u eh, din għaddiet issa l qoddim il-Parlament Ewropew għalfejn biex eh, wieħed jagħmel liħ politiku madanakollu kollu huwa diffiċli illi wieħed jikkonvinċi lill istituzzjonijiet Ewropej li ir-rappreżentanti tal-uffiċjali oljien tal-koalizzjoni fil-Bulgarija xuħut mill-kollegi ma għadux jistennew il-tweġibiet għal-mistoqsijiet li huma għamlu u ħana men najdilkom ċajta għawnek mid-dera dawk il-kollegi li telqu u ma immexija mill-idea eh, li għamlu kem jista' jkun ħsara Eh, lill-gvern fil-Bulgarija. Aħna hawnhekk qegħdin Bulgari nargumentaw ma' Bulgari oħrajn minflok ma' naħdmu it-fit. Is-sitwazzjoni tal-lum mhijiex mejjuna minħabba dak illi seħ taħt f'gerniet oħrajn. U ilan illum mhuwiex biss li jiġi diskreditat il-gvern tal-ġurnata imma anki biex jiġi diskreditat il-pajjiż ukoll dak li qed jiġri hawnhekk illum u hija xi ħaġa tal-mistħija u hija tassew ħasra. Dawn l-ħarjim il-kollegi Bulgari mill-Oppożizzjoni pinġew stampa ta' sewkera ta' situazzjoni fil-Bulgarija smajna dwar l-oskurantizmu, l-faqar, ġuħ, dawn huma kollha sforzi eh, politiċi biex eh, in eh, niskreditaw il-Bulgarija memx til li qed isir bil kuntratt il-kanali eh, ta' korruzzjoni madhom xeżistu jiġifieri dak il-mezzi li kienu jagħtu benefiċċji eh, qabel ah, minna l-aħjar kondiħloqna l-aqwa kondizjonijiet għall-investiment fil-Bulgarija il-gvern jipparteċipa fil-proċessi Ewropej kollha bħala msieħeb affidabbli u jiena niskuża ruħi għal darboħra eh, Eh, mal-kollegi tiegħi illi qegħdin naħlu l-ħin hawnhekk niddiskutu kwistjoni li fil-fatt mi kwistjoni xejn. Grazzi. Issa nagħti il-mikrofonu lis sur Jan Enchu. Grazzi ħafna. Situazzjoni fil-Bulgarija hija gravi ħafna, imma iktar gravi u għal-fatt li dan mhuwiex każ iżolat fl-Unjoni Ewropea. Sur Kummissarju dan id-dibattitu missu GST ukoll fuq stat membru ieħor ir-Rumanija. Fir-Rumanija fl-2011 l-interċettazzjonijiet fuq diskussjonijiet eh, privati huma possibbli mingħajr ebda permess eh, ġuridiku fil-waqt li l-Kostituzzjoni leġislazzjoni Ewropea eh, jipprojbixxu interċettazzjonijiet ta' dan it-tip mingħajr il-permess speċifiku ta' imħallef il-konverzazzjonijiet ta' politiċi, ta' ġurnalisti, kollha huma interċettati bħalma huma laqat ukoll bejn l-imħalfin. Dan il-mod hemm dritt fondamentali li qed jiġi mżeblaħ u il-mezz preferit tal-prokuraturi fil-Bulgarija għal Eh, biex jagħmlu l-kontrolli tagħhom huwa propju l-użu illegali tal-interċettazzjoni, b'mod partikolari ta' dawk li jopponu il-partit li hemm fil-gvern hemm bżonn ta' intervent urġenti min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea sabiex jerġa' jiġi stabbilit stat ta' dritt u demokrazija f'dawn l-iż-żewġ stati membri. Grazzi, Sur President. Sur Urċef għal żewġ minuti. Sur President, Sur Kommissarju, kollegi, il-Kommissjoni Ewropea għalet li il-Gvern Bulgaru wera rida qawwija biex eh, iwaqqaf darba dejjem il-korruzzjoni l-kriminalità organizzata hija l-ewwel darba li qegħdin naraw progress tanġibli u konkret eh, dak li kienu fil-fatt qed jitolbu ċittadini fl-elezzjonijiet illi saru fl-2009. Il-mezzi kollha leġittimi qegħdin jintużaw biex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 jqasmu dokumenti u interċetazzjonijiet li ġew imbabsa manipolati hemm persuni fil-qasam tal-medja li qegħdin iġibu tapes u videos, dokumenti hemm propju stat ta' dana palli kieku qed jintużaw biex eh, toħroġ il-verità ma dana kollu il-gruppi ta' interessi kriminali differenti propju dan huwa lan tagħhom hekk jixtiequ m'hemm ebda skandlu ta' interċettazzjonijiet illegali fil-Bulgarija. Dak li hemm fil-Bulgarija huwa propju eh, sports biex jiġi skreditat il-gvern u r rieda tijaw biex jġilet kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Il-kriminali għedin jipruvaw jihdu eh, vantaċ minn dawn il-mossi li huma għamlu dan propju fid-dawl tal-elezzjonijiet li se jsiru dal-waqt. Nistedinkom li taħsbu ftit dwar dan. Grazzi. Is-sur Kalfin għal-minuta. Grazzi. Sur President. Nishti jek ti permetti li najt kelmtejn lil kommissarju Peel Bugs. Eh, smajna ħafna propaganda għawnek għaw imsieħeb tal-koalizjoni eh, minn nazjonalisti, minn attaka illi ħarġu rapport ippreżentaħ lill parlament fil-Bulgarija fejn qalu li il-gvern kien qed jiffiltra informazzjoni qabel ma din tintbat fil-qrati Dan ir-rapport għal ukoll li il-gvern mhux qed iħares il-konfidenzjalità ta' informazzjoni privata u li din mbagħad tingħata lill-medja. Dan ir-rapport għal ukoll li kienem ksur ta' drittijiet tal-drittijiet tal-bniedem għata strumenti eh, fondamentali u koll ma ġewx irrispettati u rridu narraw illi il-leġizlazzjoni bulgara u l-implementazzjoni tagħha uh, titqabbel ma dak illi hu mitlub mill-istati membri oħrajn. Il-Kummissjoni tittara xinu mal-fatti u teżaminhom i. Grazzi, signori, sar ħafna ħin, skużawni illi ma nistax intikom eh, l-permess li titkellmu fuq proċedura tal-kartal blu, issa issur sur Nejewski għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President. Jena wieħed mill-aħħar kellima fuq il-lista u bekk se nipprova nagħmel taqsira tad-dibattitu tal-lum. Dan mhux dibattitu fuq l-interċettazzjoni, mhux dibattitu laqqas favur jew kontra xi ministru partikolari, huwa dibattitu fuq il-prinċipji u l-valuri tal-Ewropa. U għalek biex illi dibattitu bħal dan qed isir hawnhekk fil-Parlament Ewropew u dibattitu fuq il-Helsin, drittijiet tal-bniedem u liġijiet eh, demokratiċi għalhekk ma jistax din ma tistax tibqa' kwistjoni purament interna u domestika. Din hija sitwazzjoni li konna narawha qabel ma waqa il-ħajt ta' Berlin. Jekk iċ-ċittadini jitilfu il-fiduċa fil-prinċipji u l-valuri Ewropej inkunu tlifna kollox. U ma jkunu tilfu kollox. It-tieni net id-dibattitu tal-lum huwa dibattitu dwar il-verità. M'hemmx eh, parti tal-xelluk jew parti tal-lemin, m'hemmx nofs verità, il-verità hija waħda. Verità li aħna rridu insibuha u mbagħad ngħiduha b'mod ċar Umbat, najdu kol li dibattitu tal-lum huwa wieħed fdwar ir-responsabilta, responsabilta tal-gvern tal-ġurnata, mhux tal-gvernijiet li kien hemm qabel jew ta' dak li se jkun hemm għada pitada. Il-gvern tal-lum huwa responsabbli lejn iċ-ċittadini tiegħu u dawn iċ-ċittadini jistgħu jkunu jappoġġaw jew inkella jopponuh lill-gvern tal-ġurnata. Il-bqija m'għandu xejn x'jaqsam mad-demokrazija. Grazzi. Grazzi. Skużani illi eh, propju farrakt lek kunjomok, jgħid il-President, issa naddu għal proċedura catch the eye. Għanna sitt kellima fuq il-lista. Is-Sinjura Ivanova hija l-ewwel waħda minn dawk is-sitt deputati. Minuta. Grazzi, President, kollegi, wara dak kollu l-ismajna l lejla. Nista' ngħid li din hija biss uh, okkażjoni oħra fejn naraw illi eh, eh, dibattitu politiku intern tal-Bulgarija qed jitressa qoddim il-Parlament Ewropew il-partiti li kienem fil-poter qabel għamlu minn kollox biex um, iħassru il-reputazzjoni il reputazzjoni tal bulgarija barra mill-frontieri mil tagħha. Eżis kollegi mill-oppożizzjoni jekk intom ma tistawx tagħmlu kritika kostruttiva għall gvern jekk ma tistawx tagħmlu suġġerimenti esperti kostruttivi, għalmenu tipprovawx twaqfu lil dawk li qegħdin jippruvaw ikunu kostruttivi u oġġettivi. Grazzi ħafna is-sur Viganin. Inti Uh, Sur President, jiena ma xtaqx nitkellem issa waqt il-proċedura ta' kaċ tijaj, imma ma inti ma permettejt li illi nuża il-blue card. Rrit xie għal dak il-kellim li kien qed jitkellem dak il-moment. Sur Strasser, ikompli l-kellim, jina ma naqbilx miegħek meta tajt illi memx informazzjoni dwar kemm intużaw mezzi ta' investigazzjoni. il qorti ta' Kassazzjoni qalet illi kienem 15.946 approvazzjoni għall-użu ta' dawn il-mezzi u biss 1918 waslu u d-dim il-qorti dinja tassew perċentwali zaħira kważi 16.000 1000 approvazzjoni ifissru li minn 5 sa 10 fil-mija ta' ċittadini bulgari uh, kellhom konverzazzjonijiet tagħhom interċettati fl-2010. Sur Strasser, jekk tagħmlu intom l-Awstrija, kieku intom taċċettaw prassi ta' dan it-tip f'pajjiżkom? Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar libertà u demokrazija fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk hemm bżonn illi niddiskutuha hawnhekk f'dan il-Parlament. Grazzi is-Sinjura Parvanova għal minuta. Grazzi, President. Nishti eh, nistaqsi l-Kommissarju jekk il-kummissarji jafux illi 27 kas fil-Orti ta' Strasburg intrebħu mill-dawk illi resqu l-kazijiet kontra l-pulizija għal eh, krudeltà tagħhom. Isiru nkjesti inkjesti fuq l-inizjattiva ta' ċittadini u l-persuni jkunu taħt pressjoni biex jirtiraw il-firem tagħhom. Siru interrogazzjonijiet fl-assess tal-pulizija, il-pulizija jitkesħu u jarrestaw il-dawk li jopponu l-gvern u dawk li ma jopponu il-gvern tal-ġurnata u ma rappresentati bħala l-edewa tas soċjetà dinja xi ħaġa li lili tħassibni mhux ftit il-biraħ waqt laqa uffiċjali tal- eh, mexxejja tagħna mal-mexxejja tal-Partit Gerb. Eh, aħna konna mitluba biex nirtiraw il-mistoqsija orali tagħna. X'mezzi se tieħu l-Kummissjoni sabiex jerġgħu eh, ikun hemm il-ħarsien ta' drittijiet ċivili fil-Bulgarija? Grazzi f'din il-proċedura catch DI. Issa naddu għal kellim li miss Sur Hans Peter Martin. Grazzi, President. jina xtaqt nitkellem miegħek mod dirett għaliex naħseb illi jata sew ħasra ma nafx jekk intix qed tismani fil-fatt. Aħna qed nippruvaw naraw kemm jista' jkun li dibattiti fil-Parlament ikunu iktar eh, attivi, iktar kunem iktar parteċipazzjoni u madnix nużaw il-karta il l-blu. Jekk minti xta tismani sur president memx għalfejn noqgħod nitkellem, mhux veru. Uh, eh, eh, mux tabxie il kollegi għajdu dan parlament tal-karaoke, qed tipprovaw ikonna dibattitu, qed niprovaw intejbu l-affarijiet u ħatmu qed jagħti kasta xejn. Következő hozzászóló Balcitis Il-kellim li miss huwa eh, sur partitis għal minuta. On the point of order. Sur President jena e, eh, rrit ngħid ukoll li inti għamil ta' tabiru hekk li ma rajtomx il kart il blu illum u eh, kulħadd beda jgħid illi ma kienx hawn biżejjed kollegi hawnhekk, imma jiena rrid ngħid illi kien hawn biżejjed kollegi e, Eh, rispettabli għawnek illum, sur Strass, id-deludejtni da ma kienx eżempju tajjeb ta' diskors demokratiku. U inti li inti rappresentant ta' pajjiżi suppost demokratiku. balzi eh, Balcitis képviselő urat kérem. Issa, nistiden is-sur Balcitis jitkellem għal-minuta. Sur President, Iva, il-kwestjoni imħawda mhux ftit ta' bażi tal-informazzjoni illi għandna il-problema jider li fil-fat teżisti u jiena naqbel mal-delegati li tkellem qabli di mhix kwestjoni u problema tal-Bulgarija biss, nitkellmu dwar valuri Ewropej. U il-koll irridu nirrispettaw il-kull min jieħu sehem fid-dibattitu, kull min ikunaw fil-Kamra. Wara kollox fl-Unjoni Ewropea għandna karta ta' drittijiet fondamentali u eh, il-Bulgarija, Litwania u stati membri oħrajn il-koll kemmuma huma obbligati illi uh, jimxu skonta din il-karta tajt eżattament xistaw u xma jistaw jagħmlu l gvernijiet imma l-idea essenzjali hija il rispett ta' drittijiet fondamentali. Naħseb illi il-Kummissarju irrit jeżamina mill-qrib din is-sitwazzjoni għaliex is-sens ta' eh, konflitt illi tinħas din il-Kamra illum hija xi ftit eżaġerata u artifiċjali. is eh, sinjura Jusmenova, minuta. Grazzi, President. Sur Kummissarju, kollegi, hija ħaġa naturali li konna dibattiti fuq eh, meta nitkellmu fuq valuri Ewropej. Huwa importanti li niddiskutuhom meta ikunu medda. Id-diskorsi fil-fatt kienu jixtiebħu għaliex kulħadd rid jesprimi eh, tħassib tiegħu Eh, deputati soċjalisti u liberali l-kol talbu dan id-dibattitu għax kulħadd huwa mħasseb dwar is-sitwazzjoni fil-Bulgarija irridu nserħu moħħ l-elettori tagħna u ngħidulhom li aħna se nħarsu l-valuri tagħhom. Smajna mid-diskorsi tal-kollegi tagħna mill-PPE l-istess tħassib u nittamaw li nsibu soluzzjoni. Mux ta' kum megadom, Rina. Sur Rinaldi, eh, olla il-kartal blu, kjoġbok, Sur Rinaldi fil-qosor. Sur President, kultant fil-pajis tijaj flimkien mal- eh, membri oħra tal-partit tiegħi jisejħolna komunisti. Komunisti għaliex aħna nopponu il-gvern tal-ġurnata u eh, minn dak illi qegħdin naraw aħna L-istess ħaġa edha tiġri l kollegi tiegħi Bulgari illi qed jissejħu kriminali għaliex jopponu il-gvern ta' pajjiżhom. Eh, din hija xi ħaġa li lilna ma toġobniex għaliex wieħed jista' forsi jiċċajta fuq dawn l-affarijiet imma din hija imġiba illi tista' ukoll tieħu xejra pjuttost perikoluża il-Ministru l affarijiet barranin, il-bira stess wara dak li ġara fit tunizija u fl-Eġittu mar fid damaskus fis sirja u qal li s sirja hija pajjiż demokratiku li jissodisfa bisħiħ il-ħtieġa ta' modernizzazzjoni ta' ċittadini tiegħu. Jekk dawn huma l-affarijiet li jgħidu rappreżentanti tagħna aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew irridu nikxfuhom imma intom bħala Kummissjoni tridu żommu għajnejkom fuqhom. Grazzi ħafna. Nati il-mikrofonu lill-Kummissarju Bugs. Sur President, onorevoli membri, dan kien dibattitu imqanqal, imma jiena nixtieq nisħaq fuq tliet punti li nħoss li huma essenzjali il-proċess ta' sħobija fl-Unjoni Ewropea li eh, għadda uh, minnu pajis tiegħi stess ma kienx wieħed faċli imma meta pajis jissieħeb fl-Unjoni Ewropea aħna nemnu li dan l-istat membru għandu il-kapaċità illi iħares id-drittijiet fondamentali tal-bnedmin u l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. Għal settur partikolari għanna liġijiet speċifiċi direttiva dwar li proċessar ta' data process eh, li proċessar ta' data personali fil-qasam tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-Kummissjoni għanda rekord twila u eh, minajr ebda teba li tara illi liġijiet Ewropej ikunu rispettati fl-istati membri kollha. Jiena għattilkom fejn qegħdin issa u jiena nemmen illi intom għandkom eh, ikolkom fiduċja fil-Kummissjoni li jekk ikun hemm ksur tal-Liġi Ewropea, il-Kummissjoni tieħu azzjoni, imma jekk ma jkunx hemm ksur, il-Kummissjoni ma tieħu ebda azzjoni. Aħna qegħdin inżommu għajnejna fuq il-sitwazzjoni u jekk ikun hemm bżonn il-Kummissjoni tieħu l-passi. Imma Eh, dawn il-passi m'għandhomx imorru li lin minn dawk illi tikkontempla il-liġi komunitarja u l-Kummissjoni se dejjem timxi skont il-liġi komunitarja. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna Kummissarju. Nixtieq ngħid xi ħaġa jiena